Il-President. Bueno. Sí, también. Queridas amigas y queridos amigos, reanudamos la sesión. Es esbib. Ejjew nisoktaw bis-seduta tagħna l-minuti tal-qatal tal-bieraħ u t-testijiet adottati f'dawk il-minuti huma sa disponibbli nemmen il-ħadd ma jixtieq jitkellem dwarhom bekk għom bħala adottati. L-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum għara nofsenar għandna dibattitu konġunt dwar forsi wieħed mill-aktar suġġetti importanti illi nistgħu niddiskutu